regol ta' proċedura l korriġendum jiġi adottat sakemm ma jkunx hemm bajn il-vot kontra mill-gruppi dal-korriġenda se jkunu disponibbli seans on direct et li li ġo pubblikati fil-minuti tas seduta. Is-sur Aleksander Mirski ressa talba għal difiża tal-immunità skont artiklu 7 paragrafu 1 tal-regoli ta' proċedura